imħabbar il-bira fil rigward tal-ranġar tal-izbali u għalhekk din ġiet adottata dwar iż-żewġ rakkomandazzjonijiet għad-deċiżjoni mill-Kumitat Reġi u Tran sabiex huma ma joġġezzjonawx l-atti delegati e kif mħabbar fil-ftuħ tal-seduta il-bieraħ l-ebda oġġezzjoni fi żmien 24 sija ma kien hemm l-ebda oġġezzjoni u skont regola 8 7 a 6 iż-żewġ rakkomandazzjonijiet huma meqjusa adottati u għalhekk huma parti mit-test illi ser jiġi adottat għada l-erba. Issa, il sinjura Delvo u s-Sur Szymanski il rapport tagħhom dwar qafas għal